Rizoluzzjoni kolla kemm hi votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Ħadd vota Votazzjoni magħluqa għaddiet. Proset kollegi mela il-minuti ta' din is-seduta jkunu disponibbli fil-sessjoni li jmiss għall-approvazzjoni jekk ma jkunx